L-autorit eh, kompetenti ta' Franza tal-buni għal-revoka tal immunita parlamentari tal- eh, sur Sibreri u ta' Sinjura Montel għax qed jisir inkjesta ta' Tribunal de Grandis Anstans ta' Nanteħ u na qed naraw li